l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija u hawnhekk nagħti l-mikrofonu l rapporter għal erba' minuti. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq Nirringrazzja lil daw kollha illi ipparteċipaw fix-xogħol ta' tħejjija ta' dan ir-rapport, rapport illi eh, ġi eh, infassal fuq inizjattiva tiegħi. Jiena nixtieq nirringrazzja l shadow rapporteurs, is-segretarjat, il dawk kollha li kollaboraw u l-direttur eżekuttiv tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija u anki l segretarjat tal-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Kommissjoni Ewropea. U fl-aħħar imma mhux l-aħħar nirringrazzja lill-NGOs u l-ħaddiema tagħhom li tant enuna fil-evalwazzjoni ta' dan il-font. X'inhu dan huwa strument li twaqqaf skont il-liġi Belġana mill-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha bil-parteċipazzjoni ta' atturi oħrajn. Il-Presidenza Pollakka ippreżentat l-inizjattiva li toħloq dan il-font fl-2011. Il-font ilu eh, jopera għal dawn l-aħħar sentejn. Twaqqaf għaliex l-istrumenti klassiċi li kienu jintużaw fl-appoċ għad demokrazija eh, ma, ma tawx il-rizultati mixtieqa per eżempju waqt il-rebbija il arbija u anki eh, f'dak li qed jiġri fil-vant tal-frontiera tal-vant tana. Aħna hawnhekk għandna l-appoċ ta' trattat ta' Lisbona, l-esperjenza mitħaddim ta' dan it-trattat u l-esperjenza ta' dak illi ġara fil-pajjiżi tal-vant u tal-Ewropa ċentrali fostom il-Polonja. Dan l-istrument huwa maħsub biex jagħti tweġiba ta' malajr. Irrid jiskatta iktar malajr mill-istrumenti tradizzjonali biex jagħti appoġġ lil dawk li ma ntenux qabel. Għat ta' dan huwa strumenti li ta' eh, eh, għajnuna eh, l iktar minn 180 inizjattiva pratikament fil-pajjiżi kollha illi huma l-ġirien tal-Unjoni Ewropea. Irrid innikwota lil wieħed mill-beneficjarji li qal li wara ir-rivoluzzjoni kulħadd sparixxa marċivejnix mar mank sol tiħor u mbagħad eh, eh, irċivejna flus minn min dan l-istrument biex ikonna appoġġ għal xogħol ġdid u e, idejat ġodda. Din hija xi ħaġa li intqalet minn Eġizzjan u daw kollha illi rċevew lajnuna mill-Fond Ewropew għad-Demokrazija għaddew minn proċess ta' leġittimizzazzjoni xiġifieri ġifieri dawk illi kienu attivisti fil-Majden fil fl-Ukrajina u issa huma deputati fil-Parlament tal-Ukrajina li di jgħat joffri dak li aħna nsemmu lu bridging finance, jġifiri sakemm jaddu minn font tradizjonali għal font ta' tip ieħor dawn huma proċeduri pjuttost komplikati u dan il-perjodu ta' prefinanzjament huwa moment diffiċli ħafna għal beneficjarja għalhekk dan it-tip ta' finanzjament offrut mill-li huwa importanti ferm. Kif jina kont qed naħdem fuq ir-rapport, aħna kellna bosta dibattiti u kellna bosta seduti ta' smieħu kol ipprovajna naraw kif li idi eh, qed jiġi kif inu perċepit, tkellimna mal-NGOs u eh, smajna kif huma gawdew minnu. Aħna tkellimna dwar l-esperjenzi tagħhom u kellna konsultazzjonijiet ma eh, dawk li jaħdmu fl-IED e u anki ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u Servizz Ewropea għall-Azzjoni Esterna. Rajna x'dara f'dawn l-aħħar sentejn fir-rapport tagħna u ressaqna ċerti rakkomandazzjonijiet l-ewwel nett Aħna stajna niddeċidu li il-Fond Ewropea Demokrazija qiegħed jagħmel dak li nħolloq biex jagħmel b'mod partikolari il-mandat moti mill-Parlament Ewropew eh, meta twaqqaf il-fond il-Fond Ewropew għad-Demokrazija jagħti valur miżjut eh, lill-kaxxa tal-odda li tuża l-Unjoni Ewropea sabiex trawem iktar demokrazija madwar id-dinja. Il-Fond Ewropew għad-Demokrazija irrit ikollu appoġġ finanzjarju sot u aħna irċevejna deċiżjoni pożittiva mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna għandna finanzjament tal tliet snin oħra mill għal dan il-fond minissa issa il-qudiem. Grazzi għal dak il-kontribut, issa nibdew il-proċedura Catch the Eye, jina nishtiq nat il-mikrofonu lil kulħadd iżda nitlobkom jekk joġobkom zommu mal-ħin. Is-sur Pospicel għaliex ma stajċ intih il-possibilità li jitkellem qabel. Grazzi. President, jiena nixtieq nirringrazzja lill-awtur ta' dan ir-rapport. Naħseb li huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tagħti appoġġ lill-NGOs f'pajjiżi illi għaddejjin minn trasformazzjoni politika. Jiena membru tal-Parlament Ewropew uh, li rappreżenta l-Pubblika Ċeka passat komunista. Uh, Aħna minnajr il-flus ta' fondazzjonijiet fl-Europa tal-Punent ma konniex nkunu nistaw norganizzaw konferenzi u avvenimenti u kieku ma stajniex indaħlu n-nies fil-Repubblika Ċeka. Ġifiri di miex bis kwestjoni ta' tqassim il-ġdid tal-flus huwa obbligu morali mod partikolari fil-pajjiżi ta' l-ex Unjoni Sovjetika u fil-Vant Nofsani fejn id-demokrazija għadha ma qabdiċ sew Jiena nittama illi 12 il-pajjiż illi għadhom ma ħallsux il-kontribut tagħhom se jagħmlu dan wara r-rapport tal-lum għaliex kifat hija ħaġa importanti ħafna. Grazzi ħafna, Is-Sur Franzulika, grazzi ħafna, Sinjura President il-Fond Ewropew għad Demokrazija wera wara sentejn illi Is-sodisfa il-għanijiet li nħolo għalihom il-promozzjoni ta' valuri Ewropew ta' libertà u demokrazija kisbu riżultati tajbin ħafna li ID e għadu fondazzjoni indipendenti privata illi tati fondi u finanzjament b'mod effiċjenti u ta' malajr u tejn lil beneficjarji b'mod finanzjament effiċjenti u dan jagħmlu bl-inqas spis amministrattiv u permezz ta' proċeduri sempliċi. Dan huwa importanti sabiex jappoġġa u jiżviluppa eh, niżviluppaw dan il-fond li niżguraw illi jkun hemm finanzjament stabbli, trasparenti u prevedibbli mod partikolari biex nejnu li l-gruppi esklużi soċjalment u eh, anke natu għajnuna l-movimenti eh, tan nisa, nisa l-LGBTI, trade unions u gruppi bħal dawn oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Demas Mek. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nishti nifraħ l-sur Grispa rapport tijaw. Uwa parti mill-Komitat Amministrattiv tal-IDHR imma dan huwa uh, font li jista' jaqdi rwol importanti ħafna uh, f'pajjiżi fejn l-opportunitajiet ta' soċjetà ċivili huma limitati ħafna. Um, ehm, per eżempju fl-Ukrajina inatat eh, għajnuna lil dawk li kienu fil-Euromajdan fi Kiev jina naf ħafna ġurnalisti internazzjonali u naf illi dan il-fond u import ġurnalisti fl-Azerbajġan, fil-Turkija, l-Eġittu jew bnadi oħrajn u importanti li konna media indipendenti li edha taħt ħafna pressjoni fil-pajizi ġirien l-Unjoni Ewropea. Uh, hija vittma ta' kampanji eh, tal-Kremlin u dinja xi ħaġa illi għandna niġġieldu kontra tagħha. L-Onorevoli Jakovxev. Jiena irrit nesprimi il-pjaċir tiegħi illi issa nħoloq dan il-fond għaliex jiena wkoll kelli l-opportunità li noħloq bosta fondazzjonijiet u rajt bajnija stess kif jistaw jgħinu. Il-Fond Ewropea Demokrazija għandu rwol importanti xjaqdi fil-pajjiżi ġirien tagħna u dak li rrit nisħaq fuq f'dan il-każ huwa li aħna m'għandniex ninjoraw il-pajjiżi kandidati u dak li huma potenzjalment pajjiżi kandidati f'dan il-kuntest għamnek għandi f'moħħi il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Jiena naf il-sistema ta' soċjetà ċivili hemmhekk naf is-sitwazzjoni tagħhom x'inhi u l-medja u dan il-finanzjament imur propju lil medja li tkun eh, ta' kumpaniji żgħar u indipendenti u jista' jgħinu jgħinhom ħafna. Aħna rridu ngħinu lil pajjiżi kandidati għaliex huma se jkunu eh, membri ġodda tal-Unjoni Ewropea, l-Onorevoli Butika. Jiena l-ewwel net irrid nirringrazzja l-ewwel lil dawk illi ħarġu b'dan il-konċett li kienu pollakki un bat grazzi u koll li dawk li jaħdmu fil-Fond Ewropea Demokrazija sabiex dan ikun jista jaħdem u l aħħar imma mhux l-inqas nirringrazzja lir rapporter is sur Grisb illi ħadem flimkien mana biex ifassal rapport tant pozittiv u tajjeb. L-istrument flossibli illi joffri li idi l-Unjoni Ewropea huwa ta' importanza kbira b'mod partikolari f'sitwazzjoni fejn ħafna dejjem aktar pajjiżi qed jagħmlu għad diffiċli għall organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u NGOs biex jaqdu r wol tant importanti li suppost jaqdu f'soċjetà demokratika permezz ta' dan il-font aħna nistaw nejnu lil dawn l-organizzazzjonijiet li hija ħaġa importanti ħafna għal promozzjoni ta' demokrazija. U l-aħħar ħaġa jiena nixtieq ninaqat ma' dawk illi eh, għallu li l-istati membri għandhom jiffinanzjaw dan il-font. Għamnek il-presidenta tinterrompi l-onorevoli Korreaw. Grazzi ħafna. Jiena bħala shadow rapporteur ta' dan il-rapport diġa kelli l-opportunità li niddiskuti mal-kollegi dwar il-potenzjal li joffri dan il-fond. Imma hemm problema żgħira illi rridu nippruvaw naħdmu fuq għaliex bħalissa fil-waqt li qed jiġi deċiż il-finanzjament kif se jingħata eh, aħna għanna uffiċu tal-presidenza li l-kompozizjoni tijaw eh, ma jirriflettix il-formazzjoniet li għawamnek f'dan il-parlament, ġifiri il-board illi jiddeċidi fuq il-font għandu jinkludi rappresentanti tal-gruppi kollha m'hemmx rappresentant tal-GUE, tal-EFD u e, tal-grupp il-ġdid. Naħseb li jekk aħna rridu nuru kif għandha ssir id-demokrazija l-ewwel rridu nirrispettaw il-kompożizzjoni demokratika tal-Parlament. Inkella kun qegħdin nitqub xulxin jena naħseb illi dan il-fond għandu jkollu l-appoċ kolla għalix inkella eh, tintilef il-kredibilita li tkun kritika qawwija kontra tana. Fixalu għasson. Grazzi ħafna. Sir il-kelim li mis. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nifraħ l-rapporter ta' xogħol eccellenti ti jiena nilqa dan ir-rapport. U hekk aħna naraw illi għandna strument flessibbli li kien jista' jista' jadatta ruħu għas situazzjonijiet fejn hemm l-iktar bżonn. Jiena kuntenta illi hemm grupp ta' Eh, mirat, fokat fuq il-minoranzi f'dan il-rapport għax għanna bżon nejnu dawn il-minoranzi per eżempju fl-Ukrajina biex hekk il-komunitajiet tagħhom jistgħu jissaħħu fuq bażi lokali kif ukoll fuq bażi reġjonali huwa importanti wkoll fid-dawl ta' ġrajiet reċenti tal-ħilsin tal-reliġjun. U għalhekk għandna bżonn inħars mill-iktar grupp kbir ta' insara li tġu attakkati. Grazzi ħafna, Sur Marjas l-aħħar kellim. Grazzi ħafna, President. Hemm tliet punti li xressa għal attenzjoni tiegħek. L-ewwel net il in tal dan il-fond demokrazija u importanti ħafna għax permess ta' l-azzjoni tiegħu jista' jagħti appoġġ għad drittijiet fundamentali u affarijiet oħra. Issa niġi għattini kummenti jiena nemmen illi dan il-font mżon jiġi użat pala strument, anzi ma jiġix introdott pala strument, imma għaxek nkunu għat namlu għat namlu zbal, smajna issa fuq l-attivitajiet ta' dan il-fond, imma lebda minn dawn l-attivitajiet ma' indirizza il-kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem fil-pajizi tal-memorandum trojka kif qal eh, issa qed eh, tipproteġi dritti ta' bidem f'dawn il-pajjiżi bħal Ċipru bħal Portugal ma nimarax il-fond jagħmel dawn l-attivitajiet u għalhekk għandna bżonn Nisguraw li nħarsu nirrispettaw drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea stess qabel ma noqogħdu naraw xi jiġri f'pajjiżi oħra. Mela, nala is eh, proċedura ta' kaċ tijaj u nixtieq naddi il-kelma l-Sinjura Kommissarju. Grazzi ħafna ta' President Onorevoli Deputati. Huwa pjaċir kbir għalija fissem ir-rappreżentanta Ola Federica Mogherini illi Nirringrazzjaw l-rapporter u daw kollha li kienu involuti din il-ħidma importanti biex nivalutaw l-attivitajiet ta' dan il-font. Huwa tajb ħafna li hemm appoġġ ġenerali fil-plenarja għal ħidma importanti tal-IDD ta' dan il-font part danja subija importanti ħafna li kenna mal-Parlament Ewropew u x-xogħol li tagħmlu fil-bodu u l-mod kif tieħdu rwol attiv ħafna eh, f'dan ix-xogħol tal-IDD. Jina naqbel mar-rapport il dan il-font għandu rwol importanti ħafna għax jappoġġa demokrazija fil-viċinat tagħna u qabad idfit mal-istrumenti komunitarji esistenti. Il-fond kif tajtu valutazzjoni tagħkom wera illi jista' jagħti appoġġ flessibbli u maġġel situazzjoni ta' repressjoni fejn ta' sikwit wieħed ma jkunx jista' jaġixxi mod effettiv. Dan il-fond jista' wkoll jagħti eh, eh otijiet kif ukoll eh, dan il-bridging funding għal partijiet kollha interessati. Jiena nemmen ukoll illi waqt il-koordinazzjoni Eh, u komplementarità importanti ħafna dan il-fond hemm bżonn jibqa' indipendenti u jgawdi minn din il-flessibilità biex jilqa' dawn l-sfidi. Fir-rapport intkom tagħmlu xi suġġerimenti fuq il revizjoni EMP. Żgurakom illi li di diġà kienet involuta rebħafna fid-diskussjoni fir-reviżjoni tal-politika tal-viċinat u natati l-opportunità illi Eh, tressa rakkomandazzjonijiet pertinenti u fokati fid-dawl ta' reazzjonijiet riċevuti u dan kontribuixxa biex is-soċjetà ċivili fil-viċinat tagħna eh, ġi segwit u se tal-aħħam dan id-dibattitu. Issa jekk nikkonsidraw ir-riżultati pożittivi tal-valutazzjoni tal-IDI kif ukoll rakkomandazzjoni tar-rapport tagħkom lil IS kif ukoll lil Kummissjoni aħna nibqgħu impenjati biex nappoġġaw din il-ħidma u permettili ngħid aħbar tajba illi l-Kummissjoni għadha kemm adottat deċiżjoni biex ikun hemm qotja ta' 12 il miljun euro għal 2016 u 2018 u din hija żieda konsiderevoli mqabla mal-loċa ta' qabel. Nikonkludi billi ngħid illi huwa importanti illi eh, l-fonti eh, jiffoka illi jaqbad it-fit ma' strumenti u għodot oħra biex jiffinanzja kandidati li mhumiex eliġibbli għal finanzjament ieħor komunitarju jiena kuntenta ħafna bl-approċċ operazzjonali u pragmatiku adottat mill-fond u l-fatt li qed jiffoka fuq assistenza wara talba. Aħna se nkomplu asmu l-informazzjoni fuq dan il-fond eh, mal-istaff tagħna u nużawh pala finanzjament misjut ma dak li jeżisti ġa. Grazzi, President, grazzi, rapporter, aħna nistennu il-kooperazzjoni tajba ta' bejnietna. Grazzi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 Ja, Der Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Na, es ist Kollegi. Nerġaw nibdow mela bis-sessjoni tagħna jekk joġobkom. U se morru għal votazzjoni jekk joġobkom għal daqstant ħudu postkom. ifqu minn tqogħdu titkellmu, għandna votazzjoni, sessjoni ta' votazzjoni twila ħafna u għalhekk għandna bżonn nikkonċentraw. Kun nixtieq ngħid mod partikolari illi tant għanna votazzjoni, sessjoni votazzjoni twila, xem ħafna votazzjonijiet maqsumin. President Schulz għalinna il-bira li se jkonna skiet ta' minuta minħabba il-ħafna nies ċivili illi naqatlu f'galt il-biraħ se namlu kollox illum u allura nixtieq li namlu dan il-minuta ta' skiet issa. Schulz mela ċara il-bira illi wedna li konna minuta ta' silenzju jina tkellim anki l-bira fil-axija miegħu. Frau Orken, ich habe mich gerade rückversichert. Der Präsident hat gesagt. Signora Orken, issa sirt nafjen. Il-President għal ma nistaw xnaġlu biex namlu ħagġa bħal din hemm il namlu laffajt bil-galbu. Ara ma nistaw xnaġlu laffajt issa, immur mela dritt għal rapport ta' signora Betty Kajnen. Just want to ask you, how does that decision stand against the decision that was taken on the spot yesterday. Iva, di il-deċizjoni li ħadna il birra biex namlu din il-minuta ta' silenzju. Neġa najdlek. Eżis, kollega, li kiku smajtni, inti kont smajt kiku ir-raġuni. Jekk tixtieq, nitkellmu intu jien wara. Issa morru għal vot u minista noqgħod naċċetta iktar kummenti fuq dan is-suġġett u missa nippermetti li kunem iktar kummenti sur Wolf. Dinja kwistjoni ta' proċedura wara l-ispiegazzjoni tal-vot. Il-President jista' jispjega x'tejġri wara d dabattitu l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni tal-biraħ u tal-lum. Tista' eh, il-proċedura tista' tispjega ftit se nagħmlu llum. Wir werden, nach den Abstimmungen zunächst mit den übrig gebliebenen. Mela, wara il-vot se nittrattaw l spiegazzjonijiet tal-vot tal-biraħ u mbagħad inkomplu l-spiegazzjoniet tal-vot tal-lum. Mela issa morru għal-vot u nibdew anzi Sur Rubik. Sur President, xtaqt biss insaqsi jekk huwa minnu illi se jkollna votazzjoni ta' iktar minn satejn u jekk hux possibbli nħallu xi votazzjoni wara s-sajfa se jkollna żewġ lotti ta' votazzjonijiet skont dak li għattintu ġifieri satejn. Herr Kollege Rübig. Kollega Rubik. Satejn, Iva. Jina ma konċat eh, kienat xisija u nofs, ma dan ma jkonsidrax il-fat illi diġa għanna domin ta' erba' minuti. Mela ħaffu ftit u morru għal rapport ta' Sinjura Pieti Kajnen. L-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjoniet għaddit, tini parti. Favur kontra għaddit, astenzjoniet għaddit, tret parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa, paragrafu 2 eh, maqsumin l-ewwel l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 7. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 11. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet